Kont regola 105 aħna informati li ma kienx hemm oġġezzjonijiet fil-konfront ta' rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Inte biex ma jkunx hemm oġġezzjonijiet għall-atti delegati. Jekk fi żmien 24 sija ma jkunx hemm oġġezzjonijiet minn xi grupp politiku jew mill-inqas 40 membru, ir-rakkomandazzjoni se titqis bħala approvata jekk le rakkomandazzjoni se tgħaddi għal votazzjonijiet dejn issibuha fil-webpage tal-plenarja. Il-Kumitat tat Trasport talab